Nġaw nibdew bis-sessjoni, għanna l-minuti ta' dan id-dibattitu u test, dawn ma disponibli, għaw xie oġġezzjoniet għal-jom, ma jidix li għaw oġġezzjoniet, f'dak il-kas, dan ġi adottat, mela il-punt li jmiss